Il Presidente. Buongiorno, buongiorno. Warna f'sar tajjeb, nishtiq insellem anka l-udjenza li qiegħda tismana fil-gallerija. Mela, il-minuti tal laqgħa tal bieraħ diġà tqasmu, jekk m'hemmx kummenti, mela